membru sħiħ tal-Parlament bħala deputat parlamentari sakemm qed nitkellmu wkoll fuq challenge tal-Onorevoli eh, Jacek Kurski biex titneħħilu l-immunità parlamentari skont l-artiklu 6 paragrafu 2 regolament